li sfortunatament eh, qed jibqa' fi ħsibijietna u sa nibda għalhekk bil dibattitu f'isem il-kunsill is-sinjura tuppurainen Mr. President. Sur President, onorevoli membri, Kważi għaddew erba' xhur mal-elezzjonijiet Ewropej u f'ħafna stati membri dawn kienu marbutin ukoll ma' elezzjonijiet oħrajn ma kienx hemm kampanji ta' interferenza jew ta' ntħil eh, maġġuri però xorta kien hemm attivitajiet ta' attivitajiet negattivi minn pajjiżi barranin u għalhekk irridu nkunu dejjem ippreparati. Irridu nagħmlu sforz sabiex noħolqu kuxjenza anke nkunu ppreparati aħjar kif ukoll ntejbu r-reżiljenza tad-demokrazija tagħna għal theddid bħal informazzjoni bħal din. U din hija priorità għall presidenza tagħna l-isforz sabiex insaħħu r-reżiljenza tad demokrazija tagħna hija xi ħaġa bżonn juża għaliex din id-diżinformazzjoni u t-teddid ibridu huma parti wkoll mill-ambjent ta' sigurtà tagħna. Il-teddida hija waħda volatili u torbot ukoll ma' ħafna manipolazzjoni tal-intelligenza artifiċjali kif ukoll il-ġbir tad-dejta għalhekk hemm bżonn ta' valutazzjoni kontinwa u anke risposta adattata. Il-Kunsill jilqa l-intenzjoni tal- kummissjoni li tagħmel valutazzjoni ddettaljata fuq l-implementazzjoni ta' pjattaformi online kif ukoll il-firmatarji kollha tal-kodiċi tal-prassi il-kunsill qiegħed jara kif qed taħdem l-implementazzjoni fil-gruppi tal-ħidma u anke se jeżamina r-rakkomandazzjonijiet tal-kummissjoni eh, sa tmiem is-sena Sa tmiem is-sena qegħdin nistennew ukoll ir-rapport tal-Kummissjoni fuq l-Elezzjonijiet Ewropej tal-2019 iridu noqogħdu attenti għal kunċetti bħal reżiljenza bħalma diġà semmejt u anke tajjeb illi nisimgħu l-ħsibijiet tal-Kummissjoni fuq iktar inizjattivi li tista' tieħu. Aħna nqisu li huwa importanti ħafna dan is-suġġett bħalma Edna kemm il-darba fil-Kunsill Ewropew anke permezz tal-Aġenda Strateġika l-ġdida l-istituzzjonijiet Ewropej u l-Istati Membri għandhom rwol importanti kulħadd fil-mandat tiegħu fil-ħarsien tal-proċess demokratiku. Hemm bżonn ta' sforz konġunt min-naħa tal-Unjoni Ewropea u anke l-Istat Membru, però anke mis-settur privat u soċjetà ċivili. Risposta tagħna trid tkun waħda komprensiva. Niffokaw fuq kemm id-dimensjonijiet interni u anke esterni ta' dan it-teddid. Mill-konklużjoni ta' Marzu tal-Kunsill fuq l-elezzjonijiet ġusti u siguri kellna il- pjan ta' azzjoni kontra diżinformazzjoni xi ħaġa li għenet ħafna kemm lill-istituzzjonijiet imma anke lill-istati membri l-organizzazzjoni ta' netwerk ta' kooperazzjoni tal-elezzjonijiet fejn l-istati membri jistgħu anke jaqsmu l-prassi tajba u anke l-sistema ta' notifika rapida fuq dawn il-kampanji ta' diżinformazzjoni iktar ukoll tisħiħ tal-midja Ewropea kif ukoll li niffaċilitaw eh, l-użu tal-fact checkers, il-promozzjoni tal-midja kif ukoll eh, numru ta' attivitajiet oħrajn li jħarsu l-integrità tal-proċess eh, elettorali flimkien ukoll mas-soċjetà ċivili. Il-valutazzjoni ta' dan it theddid jgħin ukoll biex nipreservaw l-integrità tal-proċess elettorali anke kif dan jintuża fuq midja soċjali u apparti minn hekk il-kooperazzjoni mal-atturi internazzjonali ġifieri sar ħafna xogħol. President, onorevoli membri, biex inżidu ma' dan l-isforz, il president tar-Rumanija ħejjiet rapport tal-Kunsill Ewropew fuq il-diżinformazzjoni u anke l-lezzjonijiet li tallimna mill-elezzjonijiet Ewropej. Fuq din il-ħidma, eh, waħda mill-prijoritajiet tagħna hija illi nsaħħu r-reżiljenza tas-soċjetà demokratika tagħna kontra l-intħil eh, barrani fil-qasam fl-oqsmanzi ta' politika differenti differenti biex insaħħu s-sigurtà taċ-ċittadini tagħna. Jiena xtaqt nisħaq illi din il-ħidma kollha biex aħna nipproteġu s-soċjetà miftuħa u demokratika trid issir b'rispett ukoll ta' drittijiet eh, fundamentali ta' ċittadini tagħna fosthom il-libertà tal-espressjoni biex aħna nkunu nistgħu anke insaħħu ir-reżiljenza kemm fl-Unjoni Ewropea kif ukoll fl-Istati Membri. F'Lulju il-grupp ta' ħidma tal-Kunsill b'mandat orizzontali ġie stabbilit u anke beda bl-ewwel laqgħat tiegħu. Huwa importanti wkoll li aħna nkomplu niżviluppaw sħubijiet b'mod partikolari permezz tal-kooperazzjoni tagħna man-NATO il-ċentru wkoll ta' helsinki li jaħdem fuq eh, dan l-aspett ukoll ikkontribwixxa ħafna lejn dan l-isforz dan it-tip ta' intħil eh, naraw ukoll lil hinn mill-fruntieri ewropej il-pjan ta' azzjoni kontra diżinformazzjoni jitkellem ukoll fuq kemm importanti illi aħna naħdmu mal-imsieba tagħna fil-Balkani tal-Punent u anke fl-Ewropa tal- tal-vant kemm importanti li aħna insaħħu eh, anke pereżempju kemm dak li jkun ikun jaf juża pereżempju t teknoloġija dan kollu importanti ħafna u importanti li naħdmu b'mod koordinat il-tisħiħ u l ħarsien tal-elezzjonijiet jgħat fil-qalba tal-valuri Ewropej tagħna. Grazzi ħafna tal-attenzjoni. Grazzi. Għanna żewġ rappreżentanti min-naħa tal-Kummissjoni għandna lis-Sinjura Jurova u mbagħad is-Sur King. Il-Kummissarju Jurova. Sur President, Ministru, Onorevoli Membri, rispett għal valuri tagħna jorbtuna flimkien fl-Unjoni Ewropea u għalhekk aħna ma nistgħux noħduhom bħala xi ħaġa awtomatika. Il-Sinjora van der Leyen qalet illi l-ħarsien ta' dan il-proċess eh, demokratiku hija priorità għaliha anke minħabba l-theddid u l-attakk minn min jixtieq inaqqas l-istabilità tal-Unjoni Ewropea għalhekk ridu naħdmu iktar biex aħna nħarsu lil nfusna minn intħil barrani il dizinformazzjoni u anke eh, l-użu ta' dark money li jaffettwa eh, l-opinjoni pubblika u anke eh, ixekkel id-dibattitu dawn l-atturi barranin jistgħu jisfruttaw dawn kollu biex jimmanipulaw il-politika anke fuq oqsma pereżempju tal-migrazzjoni, sigurtà pubblika, tibdil fil-klima, is-saħħa u anke l-finanzi. U l-manipolazzjoni tista' anke tnaqqas il-fiduċja fil-xjenza u anke f'dawk il-fatti li tqisu bħala dawk objettivi li nevitaw l-intħil fl-elezzjonijiet hija primarjament responsabilità tal-istat membru però hemm bżonn ta' approċċ ewropew meta tqis id-dimensjoni transkonfinali ta' din il-manipolazzjoni tad-demokrazija dak li jaffettwa stat membru wieħed jista' jaffettwa lil kollha fil pakkett elettorali il-kummissjoni ħadet azzjoni konkreta sabiex tipproteġi l-integrità tal-elezzjonijiet u anke tiġġieled il-problema ta' diżinformazzjoni. L-implementazzjoni tal-pakkett eh, min-naħa tal-Kummissjoni eh, fi ħeġġet lill istati membri biex jaqsmu u jsibu l-prassi tajba u l-kooperazzjoni bejn l-istati membri wkoll issaħħet permezz tal-netwerk ta' kooperazzjoni il-ġdid illi permetta li jkun hemm skambju ta' prassi tajba u anke ħoloq rabtiet bejn l-istati membri. In-netwerk intaqa' erba' darbiet qabel elezzjonijiet u kellu l-ewwel eh, u kellu laqgħa wkoll wara l-elezzjonijiet biex jaraw kif marru l-affarijiet. U flimkien Kien hemm dan il-dibattitu utli u anka flimkien mal-rappreżentanti ta' istituzzjoni oħrajn bħall parlament u anka soċjetà ċivili. Dawn l-attivitajiet jorbtu ma' dan il-qasam daqshekk kumpless il-ħolqien ta' kuxjenza, l-kooperazzjoni ma pjattaformi differenti l-istrumenti legali eh, li jorbtu wkoll mal-finanzjar barrani kien hemm anke eżerċizzju fuq livell Ewropew biex eh, l-istati membri jkunu jistgħu jqisu u anke jsaħħu r-reżiljenza tagħhom għal l-attakki ċibernetiċi. L-istati membri jipparteċipaw f'dan in-netwerk bħalma diġà għamlu u anke esprimew ix-xewqa tagħhom biex din il-ħidma tkompli favur l-elezzjonijiet Ewropej biex din ir-reżiljenza dejjem tissaħħaħ fil-sistemi elettorali. Mill-valutazzjoni bikrija tagħna rajna li fil-kuntest tal-elezzjonijiet Ewropej rajna li kellna riżultat pożittiv dan l-approċċ Ewropew wassal biex inkunu iktar preparati u anke insibu iktar faċli l każijiet ta' manipolazzjoni u diżinformazzjoni bħalissa din nagħmlu wkoll eżaminazzjoni tal-kondotta eh, tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew ta' din is-sena. Qegħdin nikkopraw ukoll mal-imsieħba internazzjonali tagħna fosthom pereżempju in-NATO u l-G7 kif ukoll ma' stati membri individwali. Dan jirrifletti l-approċċ koordinat u ta' kooperazzjoni biex inkomplu insaħħu l-proċess elettorali il-kooperazzjoni internazzjonali tiżgura illi kemm l-għodda kif ukoll l-abbiltajiet uniċi tal-atturi jaħdmu flimkien b'rispett għal drittijiet fundamentali b'mod partikolari l-libertà tal-espressjoni u ta' assoċjazzjoni Bħalma ġie mħabbar mill-President elett van der Leyen, il-Kummissjoni jekk tiġi konfermata mill-Parlament sa timmira illi tressa pjanta azzjoni illi jindirizza l-intħil barrani fl-elezzjonijiet Ewropej. Jekk konfermat jekk fatt jekk konfermawni tikkonfermawni bħala Viċi President tal-Kommissjoni nasa nifoka fuq dan li nsaħħaħ din ir-reżiljenza li nġildu l-aħbarijiet folot u anka id dizinformazzjoni U huwa importanti wkoll li nħarsu lejn il-libertà tal-istampa tal-espressjoni fid-dawl ukoll tal-pluralizmu medjatiku. F'dawn l-isforzi kollha jekk għal darb'oħra tikkonfermawni fir-rwol tiegħi, jiena sa naħdem mal-Parlament, mal-Istati Membri, maċ-ċittadini kif ukoll partit interessati biex inkompli insaħħaħ id-demokrazija fl-Ewropa. Grazzi ħafna. Il-kellim issa li jmiss ukoll mill-Kummissjoni il-Kummissarju King. Chair, Uh, colleagues. President, kollegi, jiena sa nifoka fuq id dizinformazzjoni Bħalma diġa smajna, fortunatament waqt l-elezzjoni Ewropej riċenti ma kienx hemm kampanji ta' dizinformazzjoni kbar, pero dan sfortunatament ma fissirx illi l-elezzjonijiet ma kellhom l-ebda dizinformazzjoni, da ma kienx il-każ. Kien hemm numru ta' rapporti li ħarġu mill-Ewropa kollha ta' sorsi differenti ta' dizinformazzjoni. Per eżempju, ħanati eżempju hawnhekk minn stat membru, eh, pereżempju l-Ġermanja, hemm rapporti li juru li promozzjoni fuq l-internet sa wieħed mill-partiti Ġermaniżi wassal għal 86% għal għall attivitajiet ta' politiċi fuq Facebook. Kien hemm ħafna iktar shares tal-posts eh, ta' dan il-partit meta tikkombina u tikkomparhom minn partiti oħra. U dawn ix-shares u dawn il-kummenti ġew minn accounts suspettużi 80,000 account u dawn għal darboħra qasmu ħafna dan it-tip ta' kontenut. Din it-tip ta' propaganda hija fatt, hija fatt tal-ħajja politika moderna u jekk il-pjattaformi ma jistawx jindunaw dawn l-eluf ta' accounts li jidhru suspettużi li laqas ikollhom isem komplut mela għandna problema ma naħsibx li aħna nistgħu naċċettawha bħala norma din, irridu naħdmu flimkien biex nagħlqu dan l-ispazju fejn l-atturi ostili qegħdin jippruvaw xerdu din id-diżinformazzjoni u anke insaħħu r-reżiljenza tagħna biex tkun iktar diffiċli li jsiru affarijiet bħal dawn u anke nilqgħu għall-impatt tagħhom. Għalhekk aħna flimkien mal-istati membri u anke numru ta' msieħba oħrajn ħdimna fuq erba' oqsma. L-ewwel bħalma diġa issemma għanna din is-sistema ta' notifika rapida fejn l-istituzzjoni Ewropej u anke l-Istati membri flimkien jaħdmu biex jidentifikaw dawn il-kampanji ta' dizinformazzjoni qegħdin naħdmu biex insaħħu dan il-mekkaniżmu qed isiru konsultazzjonijiet biex anke nsaħħu kif isir l-iskambju bejn l-Istati membri, l-istituzzjonijiet u anke l-pjattaformi kif ukoll is-soċjetà ċivili u riċerkaturi tagħha. U dan għandu eh, jorbot ukoll ma' ħab ta' riċerka għal diżinformazzjoni. Matul dawn l-aħħar sentejn ukoll ħloqna komunità ta' fact checkers biex jeranalizzaw il-kampanji ta' dizinformazzjoni u jgħinuna noħolqu r risposta tagħna kontra din il-problema biex insaħħu l-ħidma ta' din il-komunità nixtiequ noħolqu pjattaforma online Ewropea illi ġib flimkien 38 kumpaniji tal anzi organizzazzjonijiet li jitċekjaw il-fatti minn 17 il-stat membru differenti. Jekk din il-ħidma ssir mod effettiv, eh, mela għandna bżonn pjattaforma għandna bżonn il-pjattaformi wkoll jaħdmu u jġbdu l-istess ħabel. u nippermettu li riċerkaturi jagħmlu riċerka tagħhom sabiex ikollna risposta aħjar għal dan it-tip ta' theddid anke b'rispett għall-etika u anke l-standards. U dan jorbot mat-tielet punt. Aħna il-pjattaformi tal-internet il-kbar eh, ħeġġiġnihom biex jiffirmaw eh, il-ħidma ta' settembru illi għadda fuq il-dizinformazzjoni Google, Twitter, Mozilla, Facebook, eh, min jaħdem ukoll fil-organizzazzjonijiet tar riklamar u anka Microsoft. Dan ġifiri huwa grupp ta' nies serji ħadu lista ta' 15 l-impenn differenti u aħna qegħdin nagħmlu valutazzjoni ta' kemm qed jiġu rispettati dawn l-impenji sa nofs settembru ġifieri wasalna biex eh, nirċievu l-awtovalutazzjoni tal-pjattaformi u mbagħad sa naħdmu wkoll ma' konsulenti biex ikollna reviżjoni indipendenti ta' kif ġew imwettqa dawn l impenju u kollox għandu joħroġ sa nofs Ottubru għabbażi ta' dawn ir-rapporti u mbagħad aħna nixtiequ naqsmu kif għaddejjin b'din l-implementazzjoni sa l-aħħar ta' Ottubru mbagħad l-aħħar tappa hija l-valutazzjoni sħiħa li tiġi komunikata f'komunikazzjoni tal-Kummissjoni li għandha toħroġ fil-bidu tas-sena d-dieħla wara li jsiru iktar jsiru iktar konsulenza ma' anka l-autoritajiet regolatorji tal-qasam awdjoviżiv, Il-kummissarju u semmiet xaġa simili wkoll jekk aħna jekk dan mhux biżżejjed, allura irridu nħarsu lejn azzjonijiet oħrajn, pereżempju eh, regolament. Numru ta' inizjattivi li qed naraw anke fi stati membri, pereżempju fil-Gvern tar-Renju Unit, hemm white paper fuq dan u anka fi Franza il-pjattaformi qegħdin qegħdin jiffokaw iktar fuq ir-responsabilità ta' pjattaformi ta' l-internet. Irridu nsaħħu liċ-ċittadini u nagħtu l-seta lilhom li jkunu jafu jużaw il-medja daqsxejn aħjar u anke jkunu ikollhom anka huma stess reżiljenza aħjar kontra id-diżinformazzjoni. B'mod ġenerali naħseb illi għamilna biċċa xogħol tajba, wasalna x'imkien, però qatt fadal ħafna xi jsir u għalhekk eh, għalhekk jiena kuntent illi qed nara li l-Kummissjoni l ġdida qed tisħaq fuq din il-priorità anka hemm konferma fil-programm tal-President elett li anka semmiet eh, dan l-approċċ koordinat fuq l-etika u l-implementazzjoni tal-AI, l-intelligenza artifiċjali u anke l-att ta' servizzi tal-internet sabiex jiżdiedu l istandards ta' sigurtà xi ħaġa wkoll li hija relevanti ħafna għal dan id-dibattitu dawn eh, l-isforzi flimkien ma' oħrajn se jkunu essenzjali jekk aħna rridu li jkollna futur diġitali sigur u demokratiku għaċ-ċittadini. Grazzi. Grazzi. Grazzi wkoll tal-li tajtna introduzzjoni tant komprensiva. Issa nistgħu ngħaddu għad diskussjonijiet minn membri tal-Parlament Ewropew. L-ewwel kelliem l-Onorevoli Tobe, il-mikrofonu għal kelliem jogħġbu. Grazie ħafna sur President, Kunsil, Kummissjoni u membri. Dan id-dibattitu huwa dwar il-valuri fundamentali Ewropej qed nitkellmu fuq l-istat ta' dritt, il-libertà, il libertà kif ukoll l-elezzjonijiet demokratiċi tagħna jiena naħseb li huwa importanti immens li l parlament Ewropew wara dan id-dibattitu eh, jippreżenta riżoluzzjoni b'saħħitha ħafna huwa importanti immens li bħala Ewropa aħna nirrappreżentaw elezzjonijiet ħilsa u demokratiċi mingħajr ma jkun hemm intħil minn stati barranin. Sfortunatament, din mhijiex is-sitwazzjoni fl-Ewropa bħalissa U jiena naħseb li huwa importanti li l Parlament Ewropew ma jibżax li jitkellem b'mod ċar ħafna dwar dan. Huwa magħruf sew li, speċjalment ir-Russja, edha tagħmel gwerra ta' informazzjoni fuq livell baxx ma' kuplament tad-dinja. Huma qegħdin jippruvaw jimminaw il-dibattiti demokratiċi fl-Ewropa. Imma qed naraw stati oħra totalitari paċina ċina l-Iran, il-Korea ta' fuq, daw ukoll qegħdin jippruvaw idajfu it-teħid ta' deċiżjonijiet demokratiċi tagħna. Jiena naħseb li huwa importanti li aħna nippruvaw niddefendu l-valuri tagħna u rridu nassiguraw li jekk ikun hemm aggressjoni kontra l-istituzzjonijiet demokratiċi tagħna, irrid ikun hemm anke konsegwenzi għal dan l-aġir. Ħbib, jiena naħseb li f'din il-plenarja aħna ma naqblu, hemm ħafna affarijiet li fuqhom ma naqblux. Din hija id-demokrazija. Nistgħu ma naqblux, imma jiena naħseb li huwa importanti immens li aħna naqblu li jekk aħna inħallu id-deċiżjonijiet demokratiċi miftuħa għall intħil barrani nispiċaw nitilfu l-autodeterminazzjoni. Għalhekk huwa importanti li niġu flimkien f'riżoluzzjoni komuni fil-ġimgħat li ġejjin u eh, nirrappreżentaw dawn il-valuri Ewropej komuni. Grazzi ħafna, issa l-Onorevoli Piri. Grazzi ħafna, Sur President, Kummissarju, Ministru, kollegi. F'demokrazija l-elezzjonijiet ħilsa u ġusti huma kruċjali ma mhix ħaġa evidenti u ma nistgħux noħoduhom bħala ħaġa fatta. Fi snin reċenti miljuni ta' Ewropej ġew esposti għal kampanji ta' diżinformazzjoni kbar waqt l-elezzjonijiet u dan minħabba l-intħil barrani. Iċ-ċiber attakki żdiedu għal livelli li qatt ma kellna bħalhom u dan iwassal għal perikli għall infrastruttura u d-dejta regoli kruċjali fuq l-finanzjar tal-gruppi politiċi ħafna drabi qed jiġu maqbuża fl-ulju il-medja eh, taljana eh, għamlet reviżjoni fuq dak li eh, setgħu jiffinanzjaw il- il-kampanja ta' Salvini din tmur li lin minn Russja jew l-Italja, din il-Kamra tkellmet ħafna kontra l-intil f'dawn l-ħar sena. U il-presidenza finlandiza u kollet tiħu dan bħala waħda mill prioritajiet jina kburija li l-grupp tal-SND jirnexxilu jikseb appoġġ politiku mifrux għal dan il-suġġett tant importanti li jkun fuq l-aġenda tagħna u qed nieħu gost nisma' li hemm ukoll appoġġ ġenerali għal eh, riżoluzzjoni b'saħħitha. Aħna għandna bżonn ta' tweġibiet serji ta' kif nistgħu nevitaw li partijiet terzi jimminaw is-sistemi demokratiċi tagħna. Biex nindirizzaw din is-sfida b'mod effettiv, il-grupp tiegħi qed jipproponi li nistabilixxu kumitat parlamentari speċjali sabiex id-demokrazija Ewropea fejn l-elezzjonijiet dejjem ikunu ħilsa u ġusti eh, jibqaw u għal darba oħra nistgħu nerġgħu nibdew noħduhom bħala ħaġa fatta. Grazzi. Monsieur L-Onorevoli Pascal Duran. Grazzi ħafna, President. Signora Ministru, inti bdejt id-diskors tiegħek billi spjegajt u kont qed tifraħ li l-elezzjonijiet Ewropej imxew wiċċ il-ġitu li ma kienx hemm attakki, u eh, jiena kontent ukoll li l-elezzjonijiet spiċċaw biċ il-ġid. Madankollu l-elezzjonijiet mod ġenerali u l-elezzjonijiet Ewropej b'mod partikolari eh, eh, mhux dejjem xi ħarir dak li Sur King u Sinjora Jurova qalu hija li d-demokrazija tagħna kif nifhmuha aħna fl-Ewropa hija medda hija medda u perikolata minħabba fenomeni ta' diżinformazzjoni illi intom tkellimtu fuqhom imma hija medda wkoll minħabba il-finanzjament u importanti li dana najdu tal-partiti politiċi jiġifieri il-pedament tad-demokrazija fl-Ewropa. Aħna nafu li setat barranin li ma jridux ġi tal-Unjoni Ewropea mejtu r-Russja, ma r-Russja mhux waħedha, ir-Russja nafu biha imma hemm oħrajn li qed jiffinanzjaw sa biljun ta' euro elementi ta' informazzjoni żbaljati. Għalix bekk irridu jiridu jaqirdu l-Unjoni Ewropea, anki dawk li jridu jinsabu, li jinsabu għomnek fostna eh, fin-naħa tal- ċelluk ta' din il-Kamra. U il riżoluzzjoni tagħna li hija importanti ħafna irridu l-ewwel net ikonna il-mezzi u nagħtu l-mezzi li stratkom li għandha 3 miljun euro ta' kull sena 3 miljun euro anzi issa zittu saru 5 dak 3 miljuni imma 5 miljuni kontra biljun x'se tagħmel. Ejjew ħankunu serji tuna il-mezzi biex aħna niġġieldu kontra id-dizinformazzjoni, tuna il-mezzi ta' kif inwaqfu l-finanzjament barrani tad demokrazija Ewropea u tal-partiti politiċi u tuna wkoll il-mezzi ta' indipendenza teknoloġika għaliex hekk aħna rridu ta' kull darba noqogħdu nirrikorru il-barra mill-Unjoni Ewropea sabiex nagħmlu dawn il-kontrolli, mela se niffaċċaw problema ferm akbar, jiġifieri l-indipendenza tagħna u l-kapaċità li nieħdu azzjoni. Grazie ħafna l-Onorevoli Butiko Fersa. Sur President, Kunsill, Kommissjoni, Sinjuri. Jiena nixtieq ngħid xi ħaġa lill-Presidenza Finlandiża aħna verament grati li dan is-suġġett qed jieħduh daqshekk b'serjetà u nixtieq nirringrazzja wkoll il-Kummissjoni tal ħadmu blaqil fuq dan. Il-fatt li għandna Ewropa li tipproteġi dan ifisser li għandha tkun tista' tappoġġa l valuri tagħha stess u ti proteġi demokrazija u s-sovranità Ewropea. U aħna fuq hekk qed nitkellmu f'dan id-dibattitu. M'għandniex biss nippruvaw nagħmlu l-affarijiet mod kawt. L-intħil mhux ġej biss mir-Russja, anka s-sur Erdogan mit-Turkija pprova jindaħal. Ir-reġim totalitarju fiċ-Ċina jixtieq Eh, jisfrutta d-dipendenzi ekonomiċi. U aħna t-naqra nisimaw li anka ċertu ċirkoli fl-Istati Uniti edin jipruvaw jindaħlu fil-demokrazija Ewropea biskapitu tagħna. Jiena naħseb li dan kollu huwa parti minn dibattitu kbir bejn il-mod awtoritarju kif wieħed jista' jagħmel id-demokrazija u mod eh, internazzjonali. M'għandniex ninsew dan, imma għandna naħsbu wkoll dwar dawk li qegħdin jippruvaw jindaħlu. U fl-istess ħin li aħna nippruvaw nassiguraw li ma jistgħux jisfruttaw linji ta' differenza li jeżistu bejnietna. U din ukoll hija parti mid-difiża tad-demokrazija sovranità tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna, issa kellimni miss. Is-Sur Campo Grazzi ħafna, Sur President. Id-diskors tal-lum huwa naqra surreali. Għaliex ċertu referenzi li saru fil-bidu fuq l-importanza ta' ċiber sigurtà eh, naqblu magħhom dan huwa suġġett importanti ħafna naħsbu dwar in-NATO u l-Iżrael xruol jista' jkollhom f'dan is-sens. Imma hawnhekk għaw xi ħadd li forsi tjamil ta' birruħu li nistaw nkomplu in nimxu qoddim Eh, din il-laqqa din il- eh, il-sistema ta' vantaġġ li għandkom bid-disa voti ta' Sinjura van der Leyen minn qed xeret il-fake news intom biex ma nsemmux dak li ġara fl-Italja. Iġifri, ma ġara assolutament xej. U dal-waqt ħajkonna ċertezza anka ta' dan ħajkun hemm xi qrati li ħajamlu eh, jitfaw dawl fuq dan. Issa għalfej hemm eh, din is-sigurtà is-sikurezza tagħkom. Hemm pereżempju l-internet rajna d dibattitu assurd fuq il-copyright. Għaliex għaliex intom ma tkomx tifmu il-ċittadini, ma tifmuhomx il-votanti għalhekk hemm vot fuq il-Brexit, jisorprendukom. E, Umbat il-vot fuq il-President eh, Amerikan jissorprendikom, vot fuq il-Presidenza eh, fil-Parlament Ewropew u ma tsawx tifmu, ma tsawx tifmu għalix intom malu ina u għek matkom lebda rabta mar-realtà u mal-fatti. Fuq kollox dawn huma il-dokumenti tagħkom l-Uffiċċju tal-Presidenza ta' dan il-Parlament fl-2018 meta tajtu 33.3 miljun euro eh, biex intom iva taffettwaw l-elezzjonijiet Ewropej, ettu li l-idea miex biss li l-elettur, l-votanti Ewropej jaslu biex jivvutaw imma nikkonvinċuhom li appoġġaw eh, il-proġett Ewropew. Mela, frankament, intom ma tantx tistgħu titkellmu fuq dawn l-affarijiet. Grazzi. Mr. Procaccini Nicola. Grazzi ħafna issa ngħaddi l-kelma l-Onorevoli Procaccini. Grazzi ħafna, Sur President. Jiena naqbel bisħieħ is-sens ta' dan ta' din ir-riżoluzzjoni. Iżda jiena ma naqbilx ma din l-ossessjoni ta' tfittxija kważi kompulsiva minnaħa tal-Parlament Ewropew li nsibu għadu. Din hija xi ħaġa li jiena ma nifhimiex. Ħanfiem li l-nifsi jiena nemmen li hemm bżonn li niddefendu s sigurezza tagħna, sigurezza demokratika, soċjali u ekonomika tagħna,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 aħjar u bi strumenti leġislattivi li huma aħjar. Naħseb ukoll dwar ir-rivoluzzjoni tal-ħamsa ġeli qed tasal u li rridu mmexuha b'mod attent ħafna rridu nażlu mod tajb ħafna l-interlokuturi ekonomiċi imma anke jekk jiena nifhem il-mertu ta' din ir-riżoluzzjoni ma nifhimx il-metodu għaliex jiena nħossi u ħafna iżjed importanti li nikkonċentraw l-attenzjoni tagħna fuq li natu is-seta lill-aġenziji eh, Ewropej kompetenti f'dan il-qasam u mhux eh, li nintilfu f'din it-tfittxija kompulsiva eh, għal edewwa edewa li nibstaw niġildu magħhom fuq livell politiku. Grazzi. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Wallace. Mek. Grazzi ħafna. Il-liberali, il-lemin ċentrali u taxxelluk jemnu li qed jitilfu għall-lemin eh, estrem. U jipreferu jwaħlu f'dawn in-nies minn flok li jindirizzaw il-nuqqasijiet tagħhom pereżempju li l partit Demokratiku li sera l-elezzjoni minn Bernie Sanders u rebaħ Trump. Imma dan mhux ġej minn eh, interferenza minn barra, din hija mġejja minn 10 snin eh, fejn twarrab is-settur tax-xogħol l-imperializmu finanzjarju flimkien mal-kampanji militari imperialisti tagħna li joħolqu l-kundizzjonijiet li waslu biex in-nies jitilqu minn djarhom biex ifittxu eżistenza fejn jistgħu jgħixu l istati Uniti kienu qegħdin jinterferixxu fil-proċessi demokratiċi u fl-elezzjonijiet tal-aktar minn mit sena u għamlu dan b'mod eh, bla qalb. Anka per eżempju l-elezzjonijiet tal-2016, l-elezzjoni tal-Istati Uniti, l-interferenza li qed tgħidu li kien hemm kienet xi ħaġa taċċajt meta mqabbla mal-interferenzi l-oħra. Grazzi issa l-Onorevoli Radakowski. Jiena minix Radakowski, jiena Radaczowski, jiena Slovak, Miroslav Radaczowski. Kollegi, Wara li smajt u studjajt ir-rapporti fuq din l-informazzjoni u jiena ħadet l-impressjoni li għanna il-koll nibsu l-uniformijiet nittilaw fl-aeroplanu u nattakaw Moska, ma nasibx li hija korretta. F'dan ir-rapport il-ladu Eh, ewlieni l-ewladu prinċipali hija mażula ir-Russja u din mhix ħaġa aċċettabbli l-Ewropej mhumiex eh, xitani huma Homo sapiens. U il-Papa Gianni Paolo Tini kien tkellem dwar l-Ewropa li nifirdu l-Europa bil-missi li miex aċċettabli eja ma ninsewx eh, l-istorja tal-lut li ġew maqtula fil-kampijiet kif ukoll l-Slavi li ġew maqtula fil-kampijiet u din waslet għal diviżjoni bejn il-Vant u il-Punent u din miex ħaġa eh, tajba għaliex eh, din twasal biex in-nies ikunu militanti u tafu l-ħsara li dan għamel fil-passat. Grazzi ħafna. Sur Rada Chowski u niskuża ruħi tal-li pronunċajt ismek ħażin. u nittama li il-Karolina Edgestatler qed insem ngħid isimha tajjeb. Sur President, it-tentattiv li ninfluenzaw l-elezzjonijiet l-Unjoni Ewropea mhix xi ħaġa li nsibuha fil-finzjoni biss, il-manipolazzjoni tal-Istati Uniti u anka fi Franza ġrat u rajnija anka fl-Austria ftit ġimgħat ilu kien hemm attak ta' hacker fuq il-partit eh, tal-poplu tal-Austria u ħadu 1.3 gigabyte ta' data u parzjalment din ġiet moddi għal xi ħadd ieħor U dan kif tit qabel l-elezzjonijiet tal-Kunsil Nazzjonali għalhekk hemm bżonn li neżaminaw din is-sitwazzjoni kemm jista' jkun malajr l-opponenti politiċi fil-fatt qed jitfgħu del dwar jekk dan seħx fil-verità jew le. Imma il-verità hija li kien hemm attakk ta' hacker professjonali u e, mifrux. Għalhekk jiena naħseb li hemm ċertu kalkoli wara dan U jekk aħna għandna dan it-tip ta' attakk mhijiex biss xi ħaġa li tista' taffettwa biss lill-Awstrijaċi imma d-demokrazija kollha kemm hi id-dizinformazzjoni ma tippermettix li nies jagħmlu opinjonijiet tagħhom, jiffurmaw l-opinjonijiet tagħhom mod ħieles u dan jista' jxekkel il-libertà fl-elezzjonijiet għalhekk id-dibattitu tal-lum huwa ta' importanza prinċipali għad-dibattitu u riżoluzzjoni għaliex irridu noħorġu soluzzjonijiet Ewropej biex nipproteġu l-elezzjonijiet tagħna minn dawk li jridu jimminawna aħna nitkellmu fuq il-valuri fundamentali tagħna hija mm, l-istil ta' ħajja tagħna li qed tinsab riskju għalhekk irridu niġilduha u rridu niddefenduha bil-mezzi kollha li għandna. Grazzi ħafna. Nad il-kelma lis sur Benefej. Sur, grazzi, Sur President l-investigazzjoni ġudizzjarji u investigazzjoni ġurnalistiki li qed juru l-eżistenza ta' influenza stranjer qegħdin jiżdiedu speċjalment ir-Russja wara l-kampanji politiċi u medjatiċi li jixtiequ eh, inniġsu d-dibattitu elettorali. Per eżempju, l-inkjesta fuq il-finanzjar russu fuq il-lega l fl-Italja fejn Salvini għadu ma semma xejn fuq dan wara li ir-repeta kemm il-darba il-gideb fuq ir rapporti tiegħu mal ma xaħat fil-lega Savoini. Aħna rridu nagħmlu ċarezza sħiħa fuq it-tentattivi ta' destabilizzazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Xi politiċi Ewropej huma fondaturi nazzjonali ta' dawn il-manovri. Jitkellmu bħala rappreżentanti tal-poplu imma fl-istess ħin qegħdin eh, huma ehm, pupazzi tal-setat barranin. Aħna ma nridux nippermettu lill-edewwa tagħna li jeddu is-sovranità tagħna lil Marie Le Pen, Salvini li jaħdmu kontra l-interessi tal-Ewropej. Il-miżur Allura hija sħiħa minn dan dan il-Parlament irid jagħti mandat lill kummissjoni Speċjali li tindat investiga fuq it-tentattivi li jinfluwenzaw il-proċessi elettorali ta' l-Ewropa biex jiddefendu d-dritt ta' ċittadini f'dibattitu politiku eh, pubbliku anzi u eh, elettorat liberu u ħieles minn influenzi stranieri. Grazzi. Danke. Herr Kollege Tudorak. Grazzi ħafna, issa naddu l-kelma l-Onorevoli Tudorake. Grazzi ħafna, Sur President. Jina, l-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzja lill-Kummissarju Jurova, il-Kummissarju King, għall isqarrijiet tagħhom li għadhom kif semmew u anka ngħidu proset lill-Kummissjoni Ewropea fit-tentattivi tagħha biex tiġġielet l-intħil barrani fis-26 ta' Mejju. Aħna rridu nħejju ruħna b'mod effettiv sabiex nagħmlu ġestjoni tar riski li huma marbuta ma' dawn l-avvenimenti elettorali. Hemm riski ċari u jiena naqbel mal-kollegi kollha tiegħi li qalu li rridu nżidu li finanzjara l-istrutturi li aħna ħloqna sabiex ikunu nistgħu niġildu is-setat barranin li mod sistematiku qegħdin jippruvaw jimminaw il koezjoni fuq livell nazzjonali u Ewropew. Kummissarju King il-ġimgħa li għaddiet tagħna teddida eh, li l-isforzi tal-Kremlin fuq id-diżinformazzjoni irdoppja meta mqabbel mal-perjodu ta' qabel u n numru ta' attakki fuq il-mezzi soċjali żdiet b'ċifra ta' xi 20 miljun fil-każ ta' Facebook. U naħseb li rridu nħarsu lejn x'nistgħu nagħmlu bħala proposti leġislattivi biex nindirizzaw dawn l-attakki. L-Onorevoli Reinske issa, grazzi ħafna Sur President, aħna edin neħxu eh, f'demokrazija liberali stabli jina 10 snin ilu, probabilment kon firma eh, starija bħal din għal membri kollha fl-Unjoni Ewropea u nemmen li xi ħaġa li f'ħajti din mhux ħass tinbidel, imma illum nixtieq nkun iżjed kawta fuq dan l-istqarrija. Iva vera għada għadna qed ngħixu fil-demokraziji reżiljenti u stabli, imma frankament dawn id-demokrazija jiġu għatta attakkati, id-dizinformazzjoni qed tinfirex l-scapegoating pereżempju tal-minoranzi u gruppi marginalizzati Per eżempju, il-drittijiet eh, sessuali ta' riproduzzjoni, il-konvenzjoni ta' Istanbul, per eżempju, qed jiġu finanzjati, il-kampanji kontrihom qed jiġu finanzjati minn barra, jiġifieri mhux biss mir-Russja ma anka mill-Istati Uniti u dawn it-tattiċi diġà qed juru l-konsegwenzi tagħhom qed jiddestabilizzaw il-proċessi ta' teħid ta' deċizjoni demokratiku. Irridu nappoġġaw id-drittijiet tagħna u demokrazijiet tagħna permezz tas soċjetà ċivili ma wkoll irridu niddefendu l-spazju ta' diskussjoni tagħna mingħajr ma nimminaw il-bażi tad-demokrazija tagħna, ġifieri l libertà tal-kelma. Grazzi. Grazzi. Issa, l-onorevoli Huhtasari. Grazzi, Sur President. L-Unjoni Ewropea għandha tirrappreżenta l-libertà tal-espressjoni jekk aħna verament irridu id-demokrazija. U għaminnu li r-Russja, iċ-Ċina u l-Istati Uniti jridu jkollhom influwenza fl-elezzjonijiet Ewropej. Ftit snin ilu, il-President Obama rrid jinfluwenza il-poplu tar-Renju Unit permezz ta' ftehimiet eh, kummerċali. ma tapprezzax l-votanti jekk inti tajt li hemm eh, setat barrani li qegħdin jinfluenzaw l-elettorat Ewropew, iċ-ċittadini Ewropej huma kapaċi jaħsbu il-Partit Nazzjonalist, il-Nazzjonalisti, il-Partiti Nazzjonalisti qegħdin jiksbu aktar setat għaliex hemm nies li verament iridu jwaqfu l-immigranti, l-istatat eh, iżlamiċi jridu jipproteġu il-valuri nsara eh, mm, u l kultura nazzjonali u ma jridu jpoġġu n nies tagħhom eh, fuq qoddim. Lilin minn lilin minn dak li għajdu l-partiti prinċipali. In-nies huma deżappuntati jridu jipproteġu lilhom infushom u għalhekk qegħdin jivvotaw għal dawn il-partiti nazzjonalisti. Issa il-partiti eh, liberali qegħdin jitilfu setat politiċi tagħhom irridu naċċettaw li l partiti nazzjonalistiċi huma jitirbħu għaliex in-nies iridu li jivvotaw għalina. Intom tridu toħolqu Ewropa li hija politikament korretta. U gruppi ta' ħidma li qegħdin jiċċensuraw l-internet u qegħdin jgħidu lin-nies x'għandhom jasbu il demokrazija mi mhix fi kriżi u d demokrazija mhix ħatmut jekk il-liberali ma jirbħux l-elezzjonijiet. Grazie. Fotika. L-Onorevoli Fotiga. rispett kollu l-miżuri kollha illi ħadet il-ħadu il-Kummissarju Jurova u King fil-portafolli tagħhom irrid nisħa illi hawnhekk qegħdin niddiskutu aspett barrani tar relazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea ġifiri intħil barrani fil-proċessi demokratiċi tagħna. Iva, irridu insaħħu il-reżiljenza, nkomplu insaħħu id-demokrazija. Imma irridu nkunu nafu x'għandhom f'moħħhom l-atturi barranin. Fit-tmiem leġislatura ppreżentajna rapporti dwar dan. U eh, konna qed nippuntaw sebajn essenzjalment lejn il-Federazzjoni Russja, Russa ma semmejna wkoll iċ-Ċina, l-Iran u l-Korea ta' fuq. Eh, um dawn il-pajjiżi għamlu gwerra ta' informazzjoni li ħafna drabi tkun informazzjoni indirizzata apposta lil kull wieħed minn l-istati membri. U għalhekk huwa importanti iva li aħna nikkooperaw imma sabiex jirnexxielna rridu nkunu nafu x'inhu mal-għanijiet. Naħseb illi għandna noqogħdu ħafna attenti. l-Onorevoli Phillips il-medja soċjali u, kampanji ta' informazzjoni jridu jinfluwenzaw lin-nies fl-ispettru politiku kollu imma xi ħaġa oħra hemm xewqa li noħolqu bħal konfoffa għal finijiet politiċi. Jiena rajt il-kampanji ta' Brexit illi tant illi ġew imgidba u kien hemm persuna fil-Renju Unit illi saħansitra kienet medda u arrestata u damet sentejn qabel ma dawn l-akkużi tneħħew kontra tagħha Hemm lista interminabbli ta' dawn l-eżempji u għalhekk jidher ċar illi l-ikbar theddida d-demokrazija u l-opportuniżmu u l-politiċi infushom biex jiskreditaw kampanji illi ma jaqblux magħhom Dan jagħmel ħsara lil kulħadd u jwassal għal aktar estremiżmu. Dana bħal dak illi beda jajjat lupu qabel il-waqt. Araw l-affarijiet għax inkella ssiru parti mill-problema minflok parti mis-soluzzjoni. Grazzi ħafna għandi ħafna blu kods hawnhekk imma se nieħu waħda biss jgħid il-President is-Sinjura Ward kienet l-ewwel. Sinjura Ward hekk jogħġbok. Grazzi, Is-Sinjura Phillips tixtieq tgħidilna xi ħaġa dwar il-kampanji il segreta li għamlet għal Cambridge Analytica waqt l-elezzjoni presidenzjali fil-Kenja fl-2017 u jiena kont osservatur għal dan il-parlament f'dak l-elezzjonijiet u tgħidilna wkoll fuq il-gideb illi qalet fuq l-involviment tagħha f'dak il-każ. Cambridge Analytica, Analytica ġiet eh, ġew eh, imqabda mill-President stess biex joħolqu ħafna eh, problemi, ħafna qtil ukoll u anki qtil ta' Christmas Sando. Hawnhekk il-President jinterrompi lill kelliema li tkompli titkellem mingħajr mikrofonu. il-kollega tiegħi hija eżempju propju ta' dak li għadna kifat jiena kont qed naħdem free lance met f'dak iż-żmien u hi ma kontattjatnix personalment biex tistaqsini fuq dawn l-affarijiet ħadet l-informazzjoni minn fuq Twitter minn nies illi irridu jilħu dawn l-anijiet jiena għamilt xogħol onest u jekk dan l-qettajti bħalissa ma kienx għalfinijiet politiċi għalfejn ma ġietx tħabbat fuq l-uffiċċju il-bib tal-uffiċċju tiegħi ħanajd tisma' l-affarijiet verament minn għandi ħanajdilha l-verità. L-Onorevoli Kovacev. Grazzi, President. Id-demokrazija u hija libertà u pluralizmu ta' opinjonijiet. Madana kollu meta id-demokrazija eh, eh, tiġi imminata u jew nippruvaw namlu għax xaħġa oħra u kunem matta kontra stat sovran, u mbagħad palli kieku tkun inqabżet il-linja. U dan iwassal għal lejbien ta' tolleranza il f'għawnek f'dan il-Parlament taħsbu li d-demokrazija hija l-libertà illi tigdeb il-gideb huwa parti mill-libertà tal-espressjoni m'għandniex inkunu boloħ għanna nifmu u nevalwaw it-teddidiet li jaslunna minn pajjiżi oħrajn fil-Bulgarija uh, fl-2015 aħna ġejna attakkati il-Komitat Elettorali Ċentrali tagħna koll ġie attakkat apparti istituzzjonijiet oħrajn. Madana kollu dan huwa biss eżempju. Eżempju li ċerti soċjetajiet u ċerti pajjiżi qegħdin jippruvaw jimminaw l-istati membri tagħna u organizzazzjonijiet differenti Eh, jiftħu accounts eh, folots fuq social media sabiex jagħmlu attakk koordinat kontra l-Unjoni Ewropea. Imma dana taħt il-lata ta' titli bħal kultura, reliġjon, etc. Aħna rridu niddefendu lilna nfusna minn dawn l-affarijiet sabiex niġġieldu kontra dan mit teddit ibridu. Onorevoli Kovacev. Taċċetta mistoqsija taħt il-blue card minn għanti Signora Grappini. Iva, mela, Signora Grappini, grazzi, President. Sur Kovacev, inti mill-Bulgarija u jiena mill-Rumanija u għaldaqstant nifhem sew dak illi għadek kifat. Imma bħala membru tal-Parlament Ewropew inti eh, taħseb illi hemm eh, mod kif aħna nsolvu dil problema imma fl-istess waqt inħarsu l libertà tal-espressjoni u nevitaw darba baldejjem dejjem li hemm intħil fl-elezzjonijiet Ewropej kif tista tinsab soluzzjoni għall problema li semmejtint, soluzzjoni għallum li tibqa tapplika għal għada pitada. Iva, X'se nagħmlu? Se nagħmlu flimkien huwa biss permezz ta' azzjonijiet koordinati mal-Kummissjoni, mal-Kunsill u mal-Istati membri għalmenu nil nillimitaw dawn il-kampanji ta' diżinformazzjoni minn pajjiżi terzi imma anki minn ġewwa l-Unjoni Ewropea u nistaw nitolbu koll il-dawn il-pjattaformi biex isegwu kodiċi ta' kondotta tajba u jappoġġaw u jipromuovu ġurnaliżmu tajjeb u oġġettiv. Hemm ħafna affarijiet li jistgħu jsiru, però għal dan kollu hemm bżonn ir-riżorsi. L-Onorevoli Claude Moraes. Grazzi, President. Illum qed nitolbu li tittieħed azzjoni aktar soda fuq livell Ewropew biex inwaqfu l-interferenza mill-barranin u l-manipolazzjoni u anki l-ġlieda kontra disinformazzjoni online u offline. Dana huwa meħtieġ għaliex il-fatti juruna li dawn l-affarijiet qegħdin jiġru ritnajt il dan il-Parlament inklużi lil membri l-ġodda illi dana aħna inna namlu għal bosta xhur il-Kummissarju qal illi diġà ttieħdet azzjoni il-presidenza qiegħda tingħaqad magħna u aħna dak li rridu li jiġri fil-grupp tagħna huwa li jinħoloq kumitat speċjali. Aħna dana qegħdin namlu għaliex l-istati membri tagħna mhumiex rezilienti bizzejiet. Għanna żewġ problemi kbar li se nispjegalkom malaj malaj. Iċ-ċittadini tagħna qegħdin jivvotaw f'elezzjonijiet fejn hemm partiti eh, estremisti kif qed nara fil-pajjiż tiegħu stess eh, li qegħdin jiġu finanzjati minn eh, barranin. Mbagħad hemm interferenza fil-elezzjonijiet anki offline hemm bżonn illi jieqa fil-profiling għal-finijiet elettorali, eccetera. Hemm nidu wkoll inneħħu il-fake accounts mill fuq Facebook u media eh, pjattaformi tal-medja soċjali oħrajn. L-Onorevoli Schmetzka, Grazzi ħafna, President, Ministru, Kommissarji. Iva, l-intħil barrani fil-elezzjonijiet demokratiċi miex xi ħaġa ġdida. Aħna rajna elezzjonijiet fejn dawn il-kampanji ta' dizinformazzjoni eh, irnexxilhom jifirdu s-soċjetà, jippolarizzaw is-soċjetajiet u eh, jippolarizzaw il-votanti. Eh, ħadgost nisma l-Kommissarji jgħidu li l-Kommissjoni se taħdem fuq dan fil-futura li xtinja xi ħaġa li qiegħda teddet propju il-pedament ta' demokrazija. Jekk aħna ma jkollniex eh, elezzjoni tibbażati fuq il-fatti ma jkunx hemm demokrazija mhumiex mhix biss ir-Russja illi qed tagħmel dan, imma anki eh, politikanti illi jużaw dawn it-tattiċi biex jaslu għal-finijiet tagħhom. Xuħut minnhom huma Prim Ministri illi joqogħdu xerdu dawn il dan il-gideb u din il dizonformazzjoni u din hija ħaġa li verament tagħmel ħafna ħsara lid-demokrazija u li ma tiġix minn barra. Signora Scott Ains, l-Onorevoli Scott Ainsley, mela libertà, ġustizzja u trasparenza huma s-sisien tad demokrazija. Imma f'dawn l-aħħar snin ġew attakkati dal-prinċipji il-flus u l-era diġitali taw iktar saħħa l-lemin estrem. Affarijiet li qed jisiru affarijiet li m'għandhomx posthom f'soċjetà demokratika. Ħafna elementi ivvalenaw id-diskussjonijiet tagħna, irridu jifirdu l-komunitajiet tagħna u qegħdin jerru l-fiduċja fis-sistem politiċi tagħna dan il-gideb wassal lil pajjiżi fi kriżi kostituzzjonali li wieħed ipoġġi d-drittijiet u l benessiri ta' miljuni ta' persuni mir-Renju Unit u lil minnu Eh, fil-periklu il-Kumitat qal illi demokrazija tagħna hija medda u regolamenti elettorali huma skaduti domx japplikaw għal din l-era u dana mill-Parlament Ewropew aħna ma nistgħux noqogħdu hawnhekk u nagħlqu għajnejna waqt li l-valuri fondamentali ta' din l-istituzzjoni u tal-parlamenti tagħna jkunu medda minn dawk li jridu jeqirdu demokrazija tagħna għal li finanzjarju tagħhom. Aħna għandna bżonn ta' aktar protezzjoni leġislazzjoni sabiex iċ-ċittadini kollom verament il-possibilità li jiddeċidu xi jridu għalihom infushom u mhux ikunu dawk li għandhom l-iktar il-but font li jiddeċidu għal kulħadd. Irrid nitlobkom żewġ affarijiet jgħid il-President. L-ewwel net illi zommu għajnejkom fuq l arloċ u zommu mal-ħin jekk joġobkom meta jaddilkom il-ħin u eh, tkunu bistu l-ħin bħames sekondi jiena nitfilkom il-mikrofonu. Dak dik l-ewwel ħaġa. U t-tieni net inħedġiċkom. biex toqodu lura mill-Blue Cards għaliex m'għandniex ħin biex noħduwa għax diġà waqajna lura. Jiġifieri issa peress li għadni kif għattilkom fuq dil-regola dil regola l tal-Blue Card, xorta waħda se nistaqsik jekk inti se taċċetta. Le, l-ewwel qabel ma tibda tagħmel mistoqsija rrid insaqsi lil min hija indirizzata jekk ħiex din il-mistoqsija. Le, le, il-kollega ma jaċċettaħiex il-mistoqsija u nistgħu naddu għal Jean-Paul Garo. Grazzi, President. Il-kodiċi ta' pratika tajba kontra d dizinformazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea tagħti importanza lil libertà ta' espressjoni u internet miftuħ hekk hemm miktub fit-test. Din il-kodiċi ġiet approvata minn Facebook, Twitter u Google, ma dawn il-pjattaformi huma responsabbli eh, dwar il-kontenut li jippubblikaw. Imma u ma joqodux lura milli ċensuraw dawk l-affarijiet li isuhom bħala diżinformazzjoni. Il-koll nafu li wieħed jista' jistenna l-aqwa u lara affarijiet mill-internet imma b'skuża li qed niġildu kontra diżinformazzjoni qed naraw li ħafna persuni ġew iċċensurati minn minuta l-oħra mingħajr avviż minn qabel sempliċement għax esprimew opinjonijiet diverġenti u kritiċi mill-ideoloġija pro-Ewropea u pro-immigrazzjoni tal-Kommissjoni. Anki anki il-gazzetti il online huma ċensurati. Valor Actuel ġiet ċensurata um, minn Facebook um, sempliciment għaliex qalu illi il-kontenut taħħa